Kollega, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Nadu issa għal l-ispiegazzjoni tal-voti. Għaw 38 kollega li jishti u jitkelmu. ħan nistennew 3 minuti sakemm uh, il-membri l-oħra li mhumiex interessati li jitkellmu joħorġu mill-kamra. people go very... Il part... Pedimos a aquellos que se van marchando que lo hagan rápida y silenciosamente. Nishtiq nistaqsi nitlob il-dawk kollha illi eh, mhumiex eh, parteċipaw joħorġu eh, mill-Kamra għanna 40 membru parlamentari li xi jitkellem fuq fil-parti tal-ispjegazzjoni tal-votazzjoni. L-ewwel fuq l-ewwel rapport tal-Sur Boges is-sur Silvestris għand il-mikrofonu. L-attivazzjoni ta' dan l-istrument tal-istabilta juri l-importanza tal-flessibilta tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Min il-tnaqis li sar u d-dibdil fil-ċertu intestaturi mut sejjnuna biex nilħu l-prioritajiet illi kienem msemmija. l-istrument tal-flessibilità għall-istrateġija tal-2020 Eh, il-ċifri li jem allokati għalija l-inna jisodisfawna, Grazie ħafna. Għal-minuta l kalem li jmiss dar Daniel Hannin.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 Ir-raġuni ta' dan i illa illi l-istati bħal l-individwi jibdow jirranġaw l-affarijiet tagħhom skont kemm ikunu qegħdin jaqilaw uh, eh, tol. Iġifiri, l-istess prinċipji japplikaw għall-istati bħalma japplikaw għall-individwi. Interventi zejda huma il-kawża tal-problemi u mhux is-soluzzjoni fuq il-rapport konġunt tal-Sinjura eh, Balzani Sur Fernandez l-ewwel kallima hija Ashley Fox l-ewwel kallimi huwa Ashley Fox. Grazzi President, illum approvajna l-budget tal-Unjoni Ewropea l-2020 u eh, bilna li nżiduh b-2% dan jirrappreżenta fil-fat vittorja l-istati membri u għal-minaħala 16 Eh, eh, Vittoria fuq dan il-Parlament u l komissjoni diffiċi biex għet jemmina din, il komissjoni talbet zida ta' 4.3% u l-Parlament rrit zida ta' 5.3%. Dan fi żmien meta l-gvernijiet nazzjonali qed ikollhom iżidu it-taxxi u jnaqsu l nefqa eh, f'pajjiżhom. Jista' jkun hemm stampa aħjar ta' kemm il-Parlament u l-Kummissjoni huma eh, il-bot mir-realtà. Anka żieda ta' 2% li hija żieda kbira għandna naqsu il-budget tal-Unjoni Ewropea u nifrankaw il-flus ta' minħalas it-taxxa aktar mill-inżidu il-fondi l-Kummissjoni għandha tikkonċentra fuq li tonfoq tajjeb il-flus li qiegħda tirċievi. Grazzi. La palabra ora il Grazzi. Is-Sur Lion Kjaġbok. President, jiena nixtieq nappoġġa il-budget kif ġie miftiem illum, jiena nilqa' il-ftehim li sar bejn il-Kunsill u l-Parlament għal baġit tas-sena d-dieħla, aħna dan għandu jirrifletta realtà ta' deċiżjonijiet ibsin għal budget li jittieħdu fuq livell nazzjonali uh, fl-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li taqsam il-pis tal-kriżi ekonomika u tieħu sem f'dan l-isforz komuni kontra l-austerità u infiq responsabbli għal daqstant jiena nappoġġa iż-żieda ta' 2% eh, li ġiet deċiża illum li hija inqas mill-budget eh, ta' 5% mill-Kummissjoni u l-Parlament u jiena naħseb li dan huwa mod ta' kif nistgħu nimxu il qoddim bil-budget tal-Unjoni Ewropea jiena nappoġġa bisħieħ eh, u nifraħ lill kollegi li negozjaw dan il-fejm il-ġimgħa l-oħra. Dina deċiżjoni tajba u tirrifletti tajba fuq dan il-Parlament. Grazzi. Grazzi. Is-Surjar. Grazzi President Lawenet, nistaw naraw li il-Parlament Ewropew issa għamel dak li suppost kellu jagħmel. Aħna għandna budget f'ħinu huwa tajjeb ukoll. E, però l-aħbar il-ħażina hija li l-fatt li l-Istati Membri il-ħin kollu ikollhom xogħol xjagħtu lill parlament jitrasferixxu xogħol lill parlament Ewropew. Iżda mbagħad meta niġu għall-finanzjament ma jitrasferixxux dan ukoll flimkien ma' xogħol li jagħtuna. Dan huwa xogħol għalina għall-futur. Jekk il-Parlament Ewropew jieħu iktar xogħol mill-Istati Membri ifisser li jrid iktar riżorsi finanzjarji. Ħada sa tira għastinajt fuq din l-emenda. Iżda nirrepeti aħna irnexxilna u permettejna li l-budget jiġi adottat fil-ħin. Grazzi, grazzi Surjar issa s sur Silvestris. Grazzi President, wara 15 il sija ta' negozjati tajbin, il-budget tal-2012 jala bil-pagamenti approvati li huma 129 biljun euro uh, u skont il-ftejm li sar mal-Kunsill fir-rigward tal-impenji li tieħdu u dan jaqbżu ikbar minn iktar minn miljun eh, il-ftejm li eh, dak li il-Kunsill. Meta ndunaw li ma kienx hemm possibilità ta' maravra fuq il-pagamenti u eh, rridu kena nżommu foħna d-diffikultajiet ta' ċertu pajjiżi fuq il-budget nazzjonali tagħhom stess, l-approċċ tal-Parlament Ewropew iffoka fuq il-kompetitività u wkoll relazzjonijiet barranin. Għal daqstant jiena nappoġġa dan il-budget tal-2012 u fir-rigward tal-diffikultajiet ekonomiċi finanzjarji jissaf xorta waħda eh, soluzzjoni fil-qasam tal-kompetitività per eżempju u ħares l-innovazzjoni u l-investiment tajjeb għal eh, futur tal-Ewropa. Jien nixtieq infakkarkom li ġi miftijem mal ewwel darba dan eh, il-proċess skont it-Trattat tal-Lisbona u skont iż-żmien tal-konċiljazzjoni. Grazzi, s sur Silvestris. Issa naddu għal rapport ta' Sur Tremoza bħal sess ek joġbok. Grazzi President, sa' mill-2010. Aħna rajna krizi tal president fl-Unjoni Ewropea dan qed juri il dufija fuq l-istrumenti Ewropej anke fir rigward tal-ispekulazzjonijiet fuq l ekin sejħas fi wieħed mill-istrumenti disponibbli għalina fi żona huwa il-Bank Ċentrali Ewropew l-ambizjoni biex jitratta il-kriżi tad-dejn jgħadem lejn it-tkabbir fl-opinjoni tiegħi ma kienx tajjeb biżżejjed. L-ewwel nett fir-rigward ta' tkabbir dan irrifjuta li inaqqas ir-rati ta' interessi kif minn banek oħrajn biex jipprovdu inċentivi għal kumpens. U wkoll wassal għal telf ta' ċertu opportunitajiet. Iżda kellna niġildu spekulazzjoni u nipproteġu iż-żona ewra. E, dan kellu jkun e, e, kellu jsellef fl-aħħar rizorsa possibbli. Dan kollu qed juri t talbiet li aħna qegħdin nagħmlu fuq il-futur tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Grazzi, Signora Bazescu. Grazzina eh, votajt favur maħabba l-istabilità ta' sbiq finanzjari tiġi stabilita. L-Ewropa għandha bżonn ta' qafas adegwat għal politika ekonomika tagħha biex bekk is-dejn tal-settur pubbliku jiġu limitat kemm jista' jkun jiena nilqa' deċiżjoni proattiva li ħal Bank Ċentrali Ewropew u l-mod ta' kif aġixxa waqt il-kriżi. Huwa importanti li l-mod ta' kif jagħmlu xogħolhom il valwazzjoni tagħhom għandha tkun pubblika. Ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew għandha tkun possibbli li tagħti iktar informazzjoni għandha tagħti iktar informazzjoni fi rigward ta' riservi li kollha disponibbli għalija għaż-żona ewra. Jiena naqbel ma' sorveljanza makroekonomika għal sistema bankarja iżda rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll id-differenzi fis sistemi bankarji bejn l-istati membri ta' żona ewra u dawk l-istati membri li mhumiex membri ta' żona ewra. Aħna għandna bżonn approċċ kostruttiv li għandu jittieħed mill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew jrid juża l-istrumenti b'mod responsabbli. Grazzi. Grazzi, Signor Bozescu. U s-Sur Silvestris. Grazzi, President. Il-rapport li prezentanna illum eh, il-Bank Ċentrali Ewropew għandu informazzjoni li jidru li huma importanti interessanti ħafna fl-2010 il-Bank eh, Ċentrali għamel 1034 eh, miljon euro u dan kien parti mit-naqis tal taxxi ta' interess li kienu iktar modesti. Anka bħala parti mir riservi li fir rigward tad-dollari tal-Istati Uniti, anka fir rigward tal- L-2010 ma kienx hemm beħ tad-deb. Fl-2010 kien hemm tħul għal-font u dan laħa l-limitu massimu tiegħu li kien possibbli. Il-Bank Ċentrali għal daqstant għalaq l-eżerċizzju tal-2010 u 161 miljon euro fil-Banik Ċentrali Nazzjonali u fil-pajjiżi ta' zona euro. Il-font għandu jala il riski ta' taxxi ta' interess u l prezzu kol tal um, dep Dawn għandhom jerġgħu jiġu rieżaminati mill-ġdid. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu investiment ta' riservi uffiċjali li jippermetti fir-rigward tal-fondi propi u din hija kwota wkoll ta' 8% fuq eh, eh, fuq l-ewro li qed tiġi assenjata għat-tħul net skont il-politika monetarja fil-qasam tal-xit applikazzjonijiet li huwa garantit ehm, għall-obligi finanzjari. Ha consumido usted el doble de tiempo, por lo tanto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 il-miżuri marbuti mal esportazzjoni tal-banana. Is-Sur Majer, President, jiena votajt kontra il-miżuri għas-settur tal-banana għaliex id-deċiżjonijiet li ttieħdu fit-Trattat tal-Lisbona ma tieħdux in konsiderazzjoni. Il-abbozz jagħmilha possibbli għall kunsill li jieħu deċiżjonijiet fuq il-politika ta' żvilupp li huwa applikabbli għal pajjiżi tal-ACP huwa importanti għal dan ir-reġun għalfejn il-Parlament ma jindux jiġi fl-atti delegati fil-proċess għal ċertu politiċi anzi, però m'għandux ikun hekk, għal kontrarju il-Parlament għandu jirrappreżenta ċittadini hawnhekk u għandu jagħti attenzjoni partikolari biex jassigura li l-poteri jiġu rispettati u implementati għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar il-mod ta' kif dawk li ħallsu taxxa ser il-flus tagħhom ser jintefqu fuq il-politika ta' żvilupp għal wara l-perjodu tal-2013 eh, ġie adottata mill-Kunsill u wkoll atti delegati legali jgħidu li il-Kunsil għandu jittieħed il-konsiderazzjoni għalda santjena naħseb li dan mhux qed ikun qed jirrispetta il-poteri tal-Parlament u l-Kunsil għandu xi mod differenti f'dan ir-rigward. Grazzi. Is-Sur Cashman fisem il-Parlament eh, tal libri tal-Parlament Ewropew aħna favorejna favur għaliex ma kienix garanziji li ser jinstabu l-finanzjament, iżda aħna ma nistawx niġildu il-ġlieda interistituzzjonali tagħna uh, fir-rigward ta' dawk li huma l-iktar foqra fid-dinja. Dan huwa kompromess miftiem il-Parlament Ewropew bħala parti mit-tim tal-konsiljazzjoni u aħna rridu niġu meqjusa bħala imsieħba uh, ta' min jarbat fuqhom issa fir rigward ta' non accompanying measures dawn jistgħu waslu għat-telf ta' dikjerazzjoni li ġiet miftima bħala parti minn dak il-pakkett u dan jinkludi Appożizzjoni tajba ħafna għal parlament biex tinkludi l-atti delegati fil-istrumenti ta' finanzjamenti futuri. Aħna id-dispjaċina li l konsil ma rridiċ ta' komada dan il-ftejim uh, Iżda dan mandux joħloq preċedent ta' negozjati futuri fuq l-istrumenti u l-atti delegati għandhom jiġu inkludi. Grazzi. Grazzi, Sir Cashman. Tixtieq titkellem għandek nofs minuta. Il-Parlament Ewropew huwa les li jaċċetta l-pakket ta' kompromess fir rigward li żmien eh, tal-istrumenti jibqa' baxx. Iżda ma kienx possibbli ntejbu iktar it-test ta' dan l-istrument fir rigward tar-rwol tal-Parlament għad deċiżjonijiet strateġiċi fir rigward tal-koleġislaturi iktar importanti. 20 sekonda dom tinqas minn nofs minuta. Grazzi sul Silvestris. Il-rapport tas-sur Scholz fuq l-istabiliment tal-istrumenti ta' finanzjament tal kooperazzjoni ma' pajjiżi industrializzati. Sur Silvestris, revizjoni uh, eh, interim għal l-istrumenti finanzjari kella effett li ħarġet, permetta ta' ħarġet uh, Eh, riżultati bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-mod ta' programmi pluriannali għal kooperazzjoni ma' dawk il-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Il-pożizzjoni waslet għal konfikazzjoni tal-Kumitat tal-Konċiljazzjoni għal dialogu li wassal għal formulazzjoni ta' erba' proposti ta' kompromess. Fil-każ tal-istrument, il-pajjiż industrializzati u modifika kella testendi l-ambitu ġeografiku għal dawn il-pajjiżi emerġenti li kienu l-beneficjar ta' strument tradizjonali ta' kooperazzjoni. L-aspett ta' negozjati l-iktar delikat eh, talab ir-rikjesta tal-Parlament eh, biex ikun hemm allokamentazzjoni finanzjarja speċifika fir reġun fir-rigward tal-finanzi u tal-perċentwali. Mm, għal daqstant dawn huma biss indikattivi m'għandux jiġi preġudikat l-allokazzjoni tal-fondi għal dawn il-pajjiżi fir-rigward tal kunsel u tal-Kummissjoni fir-rigward tal-proċeduri wkoll. Grazzi. Grazzi Sur Silvestris. Issa l-segrezzjoni tal-voti fuq l-istrument ta' finanzjament e promozjoni tal-demokrazija u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Grazzi, Sur Nikolatki. Ġena Unija. Grazzi, President. Hawnhekk dak li rridu nagħmlu huwa kopert fit-trattati. Aħna mitluba ta' skont it-trattat biex nappoġġaw id-drittijiet universali kemm fl-Unjoni Ewropea u fil-bqija tad-dinja. Għaldaqstant għandna responsabilitajiet fir rigward ta' pajjiżi terzi. Il-qafas finanzjarju li qed jippromuovi demokrazija u drittijiet tal-mina fil-bqija tad-dinja dawn l-istrumenti l-ġodda għandhom il-vantaġġ li jkunu trasparenti u għandhom jiffaċilitaw u itejbu il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea taħdem dan ir-rigward. Irridu nżommu f'moħħna li l-Parlament Ewropew innifsu għandu leġitimità demokratika dan jirrappreżenta lin nies tagħna u għaldaqstant il-pożizzjoni tagħna għandha tiġi rispettata titieħed bis-serjetà grazzi. Sur Silvestris, grazzi President, il-rapport li votajna fuq u strument ta' promozjoni ta' demokrazija li drittijiet tal-bniedem li kontribuċa l-izvilup u demokrazija l-istat ta' dritt u koll rispett ta' drittijiet tal-bniedem u libertà biex nassiguraw li dan ikun effikaċi biżejjed u koerenti, il-Kummissjoni tiggarantixxi koordinament tajjeb ħafna mal-Istati membri. Lajnuna mogħtija fil-qasam ta' dan l-istrument nsibuha fir-rigward tal ġitiet tal-bniedem u libertà f'ċertu pajjiżi fejn din hija medda. Għal daqstant dan rigward il-Parlament Ewropew dejjem talab li ma jkunx hemm tolleranza fejn fir-rigward tal-ksur ta' dawn id-drittijiet. Għadħul fis-setta trattat tal-Lisbona u wassal għad ċerti drittijiet fondamentali biex ikun vinkolanti u trasforma il-valuri bażitittiet konkreti u dan il-vot tal-lum joffri eżempju tajjeb ħafna u konkret eh, u għandu bażi ġuridika. Grazzi. Grazzi Sur Silvestris. Sur Hanna nikjoġbak. U diffiċli li ma tindunax kemm interessanti kif dawk in-nies li kondannawna għal l imperializmu u l u huma fil-fatt iridu jkomplu b'din l-ideoloġija meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tafas għal raġunijiet li jridu jiffavorixxu per pereżempju kontra diskriminazzjoni, aċċess għal kontraċettivi u inkella eccetera, eh, eccetera, insomma, ħafna affarijiet. Insomma, minħabba dak li qed isir fl-Unjoni Ewropea, tasbu li għandna biżjed flus u t-tieni ħaġa, jekk intu tqisuha mill-lat tan-nies, tan-nies f'dawk il-pajjiżi meta huma jaraw din l-Unjoni ta' dwana li qiegħda tispiċċa fix-xejn għalfejn tasbu li aħna li jsir qogħdu jemmnuna fuq kwalunkwe suġġett. Grazzi. Grazie. sanaddu Porta Game ċilfu il-finanzjament eh, Strumenta finanzjament ta' kommerzjoni ta' svilupp. Sur Silvestri lan ewlieni tal-kooperazzjoni tal-Unjoni Europea hija l-eliminazzjoni tal-faqar fil-pajjiżi li huma f'dawn ir-reġuni partners fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli fosthom Irridu nsegwu l-għanijiet ta' żvilupp tal-millennium u kol promozzjoni ta' demokrazija, governanza tajba u kol rispett ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt għaldaqstant fid-dal tal-istrument tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, dan jinkludi pajjiżi tal-ACP fir rigward ta' zokkor, programmi geografiċi tal-assistenza fin-nat isfel tal-Afrika u 47 pajjiż fil-Azja, Amerika Latina, eccetera għal daqsant id-dikjarazzjonijiet tal-millenju jikontribwixxu eh, punt ta' riferiment l-għana ħari huwa li jonqos bin-nofs il-faqar mod partikolari dawk nies li jgħixu binqas minn dollaru kuljum sal-2015. Il-kwadru Ewropew riferiment tajjeb l iżvilupp ta' kwalunkwe pajjiż. Terz tal ajnun tal-għajnuna Taljana għal iżvilupp tiġi mmexxija mill-Unjoni Ewropea ġewwa Brussell u għal daqstant eh, nivvota favur din id-dispożizzjoni. Grazzi. Sur Silvestris, grazzi. Issa ngħaddu għal prospetti tal-istatistika rigward it trasport tal-merkanzija bit-triq. Is-sur Silvestris. Jiena Ner nitkellem dwar dan darba biss mhux darbtej kif qed jgħid il-monitor, grazzi il-prospetti tal-istatistika fir rigward tal-poteri uh, minnaħa tal-leġislatur dawn huma l kont l-artiklu 209 fuq is-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea dawn huma għanijiet importanti ħafna li għawnek għandhom jiġu enfasizzati li dun garantisġu li dawn polizzeri delegati ma jwaslux għal finanzjament aġġuntiv għal daqstant kont l-impostazzjoni fil-regolament fuq il-turizmu il-Kumitat il ta' Trasport li jadotta amendi li qed jippruvaw eh, jgħamlu jimxu skont dak li trid il-Kummissjoni Ewropea u koll proposti eh, għandhom joffru għal bażi tajba għal iktar negozjati mal-Kunsill u mal-Kommissjoni. Grazie ħafna Sur Silvestris. Ir-rakkomandazzjoni tas sur Zvobada dwar it-trattat ta' l-adeżjoni, trattat li konċerna l-adeżjoni tar Repubblika tal-Kroazja. Sinjura Bexescu, grazzi ħafna jina votajt favur dan ir-rapport peress li il-firma tal-trattat tal-adeżjoni moment storiku għall Kroazja. Jiena nixtieq li jkun hemm stabilta fil-Balkani. Il-prospettiva eh, ta' sħubija Ewropeja tissir realtà u l-isforzi li dawn saru waslu għal frott imma r riforma għandha titkompla l-proċess għadu ma speċjalment fis-sistema ġudizzjarja u l-ġlieda kontra l- il-korruzzjoni, it-tartna wkoll għandha tiġi evalwata. Għanna bżonn ukoll li jkollna evalwazzjoni tal-progress tal-Kroazja. zommu nżommu għajnejna li il mekanizmu ta' sorveljanza eh, baqet hemmhekk fil-każ tal-Bulgarija u r-Rumanija. L-opinjoni pubblika importanti wkoll ħalibek il-proċess ikun suċċess. Dina opportunità sabiex nerġgħu inqajmu il-kuxjenza fost eh, l-Istati Membri sabiex nuru l-vantaġġi tal-isħubija. Grazzi għafna, Sinjora Bizesku, is-Sur Silvestris. Iva, grazzi President, mela, 20 sena minn mindu ġiti dikjarata eh, l-indipendenza, issa il-Kroazja waslet għal moment storiku fil-proċess tal-integrazzjoni taħħa fl-Unjoni Ewropea u dan rajniħu kol fl-entuzjazmu li eh, din l-awla werra eh, u trattat u negozjati dwar l-adizjoni ġew ikonklużi u Bekk eh, issa qed intemmu sitt snin ta' impen sitt snin ta' ħidma li eh, bidlu il-programm soċjo-politiku u kulturali u ġudizjara ta' dan il-pajjiżi. Dawn il-passi se jisaxħu wkoll l-appoġġ tal-ċittadini Kroati u se jiġu mħeġġa wkoll iċ-ċittadini Kroati jipparteċipaw fir-referendum. Importanti li l-Kroazja eh, tkompli fl-soverzji tagħha fil-taħdidiet bilaterali għandha pereżempju ma' Serbia, speċjalment id demarkazzjoni tal-frontieri, il-persuni li għadhom nieqasa u il-refuġjati. Grazzi ħafna, Sur Klajs. Grazzi ħafna, President. Jena xtaqt nivvota bħala punta prinċipju, votajt favur, imma votajt Iva imma hemm imma marbuta mal-Iva. l-Kroazja għandha post fl-Unjoni Ewropea, għandha jkollha post fl-Unjoni Ewropea, imma fl-istess waqt għad hemm ħafna problemi fil-Kroazja. Per eżempju, il-korruzzjoni. Dawn il-problemi għandhom jiġu mid-ġilda l-ewwel qabel kollox u dawn għandu il-problemi għandhom jiġu meluba qabel ma l-pajis jista' jitħalla jidħol fl-Unjoni Ewropea u għabbis li ġala darba il-pajis jikonforma mal-kriterji kollha ta' Copenhagen jikun jissa jader xiruħu mal- l-Unjoni Ewropea. Rapport li mista zvodaba fuq l-applikazzjoni tal-Kroazja biex isir membru tal-Unjoni Ewropea. Sur ġvab, President Jiena astjenejt minn dan il-vot. Ma nafu li hemm poċ Nafu li hemm poċ li l-Kroazja tissieħeb bħala 28 membru. Il-Kroatja wet ed ħidma tajba ħafna aġġornat il-leġislazzjoni tagħha li tikkonforma mal-kundizzjonijiet Ewropej issa li rridu nagħmlu naċċertaw li l-leġislazzjoni Ewropea tiġi imponuta implementata meta għanda s-sir, dan mux dejjem il-kas fl-istati membri li diraw ma membri fl-Unjoni Ewropea, nafdaw li l-Unjoni li Kroazja tkun tista tikkonforma ma leġislazzjoni Ewropeja u tajb li trasposizjoni s-sir. U għanda bżon u kol tikkonkludi l-affarijiet li għadhom pendenti aħna fil-grupp Baden-Württemberg m'aħniex sodisfatti iġifiri għax qatt qed naraw li kroazja trid tagħmel ħidma sabiex issir membru. Is-sur Mikalaxek, grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni il-mikrofonu. Għawnek nishtiq najt li il-Kroazja nafu li ila tistenna tinaqat mal-Unjoni Ewropea l-qatt ta' snin qabel ma tinaqat u qabel ma tagħmel dan kellha bżonn ta' tirriforma l-amministrazzjoni tiġġielet ħafna kontra l-korruzzjoni, għamlet ħafna eh, dana l-Kroazja minn dana, imma ovvjament għat hemm bżonn li jisiru iktar riformi u dawn għandhom bżonn jiġu implementati. L-implementazzjoni tar-riformi fil-Kroazja importanti ħafna, speċjalment fil-qasam tal-istat ta' dritt, hemmhekk qatt hemm ħafna xogħol li jrid isir Fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament, aħna nilqaw il-Kroazja fl-Unjoni Ewropea, aħna konxi li l kroati jaqsmu l-valuri Ewropej magħna u aħna qed nistennew bil-ħerqa li nilqaw il-kollegi Kroati hawnhekk fostna fl-2013. Grazzi ħafna jgħid il-President Sur Repo. Grazzi ħafna, grazzi jiena appoġġajta din il-proposta peress eh, li vera għanna bżonna l-Kroazja u ma ovvjament irridu jkomplu bir-reformi tagħhom, irridu aħna nkomplu nikkooperaw magħhom Ovvjament, Iva, hemm appoġġ pubbliku wkoll għall-applikazzjoni tal-Kroazja hemm bżonn li jisiru reformi, iktar reformi speċjalment fis-sistema legali għal dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija, l-Kroazja tagħmel sforzi żbar sabiex ittejjeb il-finanzi pubbliċi tagħha sabiex eh, toħloq l-impjiegi, u postijiet ta' xogħol sabiex tixpruna eh, tkabbir Tama li nkunu nistgħu nilqaw Kroazja hmm, paċi li li tikber u koll, et nitamaw koll li jilkunu nistaw nilqaw s-Serbia u koll pajizi oħrajn, il-Macedonia per eżempju. Grazzi ħafna, issa nishtiqna dil-mikrofon l-sur Hanan. President, ġimatejn ilu meta u ħabbar il-kandidatura tiegħu għall elezzjonijiet Kroati, Sasha Radjevic, dan ħadem ħafna kontra l-korruzzjoni, dan ġi arrestat u kien eh, partit ta' kontra il-korruzzjoni kiteb ħafna eh, kodba fu eh, u fejn kixef xi mafjużi hemmhekk Iva dan jibat sinjal lil dawk kollha li għandhom interessi partikolari fi Zagreb meta jiena zort il-Kroazja fil-bidu ta' din is-sena vera eh, kelli dispeċir meta smajt il-Kroati ra li għalu li l-Unjoni Ewropeja kienet isa medicina għal kontra il-korruzzjoni. Vera sfortuna li kelli nisma dana kollu Issa dan huwa proċess ġudizzjarju imma rrid ngħid il-Parlament Nazzjonali li se jeġi elett aħna se nieħdu l-osservaturi minn hemmhekk eh, se jitlu ġew qabel l-elezzjoni fl-2014. Ġifieri naħseb li jrid ikun hemm skrutinju nazzjonali spiċ fid dawl ta' eh, isu qed ngħidu er-, arrest politiku. Grazzi ħafna Sur Hannon. Il-rapport ta' Sur Rapkaj, ġifiri talba l-ħarsin ta' l-munata parlamentari ta' Sur Viktor Uspakxix. Sur Doxis, grazie ħafna President, jiena esprimejt ftejim kontra għawi u jiena votajt kontra l-grupp tijaj ġifiri dwar il-kollega tana Viktor Uspakshich. Uh, eh, iva, uh, jiena mm, Jiena ma nabilx għax nħabis bliet semmiet biss is-semmiet. E, Fil-Litwanja il-proċess e, ma kienx ġust. Il-Litwanja demokrazija, l-istat ta' dritt e, jeżisti fil-Litwanja sabiex nimplikaw li l-affarijiet huma bil-kontra u l-Litwanja tagħmel xi ħaġa bħal kasta ta' Timoshenko fuq l ukrajina xi ħaġa assurda. Ma nara l-ebda raġuni l-politika trid jevita proċess Gina nsiba diffiċli ħafna li qed nibatu messax il pajjiżi li separazzjoni jew il-qsim ta' setat ma jeżistix fil-Litwanja. Jekk intkom titrattaw il-Litwanja pal belarusja tkun xi ħaġa li vera ma tagħmilx sens u bekk nkun qed indajfu kemm ir-rwol tal-Parlament Ewropew kif ukoll ir-rwol tal-Parlamenti għaj f'pajjiżi. Grazzi ħafna issa nistgħu naddu għar-rapport tas-Sinjura Beres fuq is-Semestru Ewropew għall koordinatament tal-politiki ekonomiċi. Is-Sur De Angeles. President, Iva, il-krizi mux biss teddida imma fatt fatt li jista' jbiddel l-aspetti soċjali u politiċi għal din ir-raġuni eh, jiena nixtieq li tweġibiet ikunu b'saħħithom u ambizzjoni jekk l-istrateġija u 2020 tisserraħ fuq l-impenn tal-Unjoni Ewropea li l-Istati Membri jridu jikkonsidraw il-politiki ekonomiċi u tal-budget bħala interess komuni u ħedhom forsi iktar pajjiżi kunu jistgħu jimxu iktar malajr il qudiem imma flimkien kunu nistgħu naslu niksbu iktar. Fl-adozzjoni li għandhom x'jasmu l-miżuri tal-budget u l ġlieda kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni fiskali hemmhekk nistgħu nagħmlu ħafna progress u bekk il-programm internazzjonali u l-titjib tal-suq internet dawn jistgħu jisaxħu l-kompetitività kif ukoll it-tkabbir ekonomiku. Madanna kollu importanti ħafna li l-Istrateġija Ewropea 2020 din kollha eh, lat soċjali eh, u għabis bil-involviment tal-istituzzjonijiet eh, nazjonali u reġjonali nkunu nistgħu niggarantixxu li l-lanijiet jinkisbu b'mod tajjeb u iktar marajr. Grazzi ħafna, is-Sinjura Basescu. Grazzi ħafna jiena votajt favur dan ir-rapport peress li l-Unjoni Ewropea trid tiġġielet eh, kontra eh, l-iżbilanċ makroekonomiku. Għanna bżonn aħna li l-approċċ ikun orizzontali u rrid ikun hemm integrazzjoni aħjar tal-politika ekonomika, speċjalment fid-dawl tar-reċessjoni. Ma sabiex niksbuhom dawn l-affarijiet ikollna aħna nkunu għalbina u l-gvernijiet irridu jkunu għalbina u kol meta dawn jiġu sabiex jimplementaw il-mizuri meħtieġa ta' austerita. Aħna rridu narraw x'inhu ma' differenzi li jeżistu għal dak li għandu xaqsam mal inflazzjoni l kompetitività bejn l-istati membri. Nixtieq jiena ngħid li mingħajr miżuri strutturali effettivi l-Unjoni Ewropea se jkollha tgabbir ekonomiku ta' 0.5% biss sal-2020. Għalhekk f'dan il-waqt il budget nazzjonali mandom xie perikolaw l istabilita finanzjarja tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi l-għalijiet tal-Unjoni Ewropea u il-budgets dawn għandhom jiġu armonizzati dana japplika l pajjiżi koll u għall-istati membri l-ġodda għalli bekk ikollna politika ekonomika iktar koordinata. Grazzi ħafna, Sinjora Basescu, is-Sur Silvestris. Grazzi ħafna, President, Iva, effett tal-krizi ekonomika il-tkattir tal-inugwaljanza u jkun hemm ukoll inugwaljanza f'dak tendi xaqsam mal-kompetitività għalhekk hemm ħtieġa li dawn l izbalanġi naħdmu fuqhom approċ approċċ orizzontali li jaħdem kemm fuq il-izbilanċ eċessiv kif ukoll fuq il-infiq eċessiv ħalli bekk ikun hemm koordinazzjoni aħjar tal-politiki ekonomiki tal-budget kif ukoll sorveljanza aħjar ta' dawn il-budgets. L-esperjenza mm, li ħadna mill-mindu eh, daħlet il-munita tal-euro u dawna wera li hemm ħtieġa li jkollna governanza ekonomika aħjar fl-Unjoni Ewropea li għandha bżonn isserraħ fuq ir-regoli u l-politiki eh, u fuq eh, affas ta' sorveljanza iktar b'saħħtu. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Murphy. Grazie ħafna President. Iva, aħna għedin fin-nofs l-ikbar krizi serja eh, minn l-tletinijat u t-tweġibiet tal-kapijiet u rappresentanti fil-gvernijiet eh, ċara austerita. Il-problema li dawn qed jaktu wiċċhom magħha il-maġġoranza ta' dawk fl-Ewropa ma jaqblux ma' soluzzjonijiet. Il-maġġoranza jafu li waqt li dawk li huma t isiru iktar sinjuri u ma' dawk il-foqra isiru iktar fqar. U għalhekk li aħna għanna dan l-ekim semestru Ewropew dana parti mill-proċess li innaħħu dan il-ħsib ta' kontrolli demokratiċi, responsabilità demokratika u minflok għanna kus finanzjari fl-Italja, il-Greċja u l-użu ta' tattika koloniali fejn dawn il-miżuri ta' austerità jiġu imponuti mill-Kommissjoni lajna l-istess ħaġa jew jista' jkun li se naraw l-istess ħaġa fil-budget Irlandiż il-ġimgħa fil-Parlament Irlandiż se jkun hemm diskussjoni fejn se jkun ikun hemm tnaqqis eh, xi 4 biljun euro imma qabel kull deċiżjoni fil-Parlament Irlandiż jew fis-Soċjetà Irlandiża mm, u rajna li eh, dawn ir-riżultati tal-budget dawn spiċċa fil-Bundestag Ġermaniż imma is-sorveljanza ekonomika dina tfisser. Grazzi ħafna, grazzi. Issa nistgħu naddu għall-ispjegazzjoni fuq il-forum ta' suq uniku is-sur Lion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 u naraw li hemm diskrepanzi bejn l-istennija u realitajiet minn eh, mindu inħoloq dan is su 20 sena ilu. Iva, nafu li rridu nsemmu pereżempju r rikonoxximent tal-kwalifiki nazzjonali u li hemm diskrepanza bejn il-ħaddiema. Dawn l-ostakli dawn qed ixxekklu t ħaddiem il-finanzjament ta' dan il-forum biex nagħlaq iva tajjeb li niddiskutu dawk il-problemi li għadhom qed ixekklu għan tal-Unjoni Ewropea eh, xi ħaġa li vera eh, ġab ħafna vantaġġi għall-Unjoni. Grazie, signor Silvestris. E il signor Repo tiene la palabra. Grazie ħafna. Sir Repo issa għandu l-mikrofonu. Jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni, il-suq intern wera f'dan l-ħar 50 sena illi jista' ikun Eh, ta' beneficju. Minkejja dan ħafna ċittadini u negozji xorta waħda qegħdin ħarsu leħ bħala xi ħaġa barranija. F'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika u anke ta' fiduċja waħda mill-xogħlijiet tagħna bħala parlament huwa li nkonvinċu lil negozji u li ċittadini dwar il-vantaġġi tal-so intern għandna wkoll insibu mod fl-istati membri biex nimplementaw il-miżuri li saqbil fuqhom is-suq intern huwa l-wieħed mal aħjar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u fattur sinifikanti għal ġejjieni tagħna grazzi ħafna. L-aħħar l-aħħar punt għallum f'dan l-ispjegazzjoni tal-voti hija il-riżoluzzjoni fuq ir-risposta globali tal-Unjoni Ewropea għall hiv u l-AIDS. L-ewwel kelliem huwa s-sur Simanski. Il-President l-intensifikazzjoni tal-azzjonijiet li huma mirati lejn il-ġlida kontra l-HIV u l-AIDS huma importanti fuq livell ta' stati membri manka fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżoluzzjoni u l-proposti li smajna fir rigward tal-HIV l-AIDS u AIDS eh, għandhom bżonn l-appoċ tagħna u għandhom jiġu implementati sfortunatament pas-soltu meta wieħed jitkellem dwar kustonijiet marbuta mas-saħħa il-proposti li jiġu prezentati mill-Parlament Ewropew jinkludu wkoll proposti eh, li jkunu eh, marbuta mal-promozzjoni tal-abort tal-ekina eh, votajt bil-kontra sul kaxmen issa il-rapport kien eċċellenti e, u aħna pala e, partiti votajna kontra, a favur, skużawni il-saħħa tal-sesswali tan-nisa eh, hija importanti ħafna ndu jkollhom aċċess għal kontraċezzjoni u anka għall abort sikur jekk ikun bżonn il-prevenzjoni tal-HIV u tal-AIDS huwa importanti ħafna lek eh, enfasi fuq il-programmi edukattivi huma importanti ħafna anka l-iżviluppi pożittivi illi saru għandhom riġu rikonoxxuti kifet fil-bidu tad-dibattitu għandna nsejħu lill-Kummissjoni biex il-Fond il-Fond Globali tal- il-Fond Globali jiġi eh, użat għal dan lan nixtieq ngħid ukoll li drittijiet universali mhumiex kolonjaliżmu ma huma lodda ta' kull soċjetà li hija ċivilizzata grazzi ħafna. Silvestri sissa. Iva President, jiena eh, eh, bilt ma' teksta ta' din il-proposta ta' rezoluzzjoni li huwa wieħed mill-iżviluppi tal-millenju sal-2015 kif hemm fl-istatistika eh, eh, fil-rezoluzzjoni hemm ħafna eh, zaza nisa u rġiel. Il-kampanja kontra anzi il-kampanja ta' informazzjoni Eh, kontra l-AIDS kienet eh, ħafna eh, qawwija fit meninija timissa naqset isu spiċċa dan il-virus. Issa iż-żaza nisa u l-irġiel mm, mhumiex marfa daqshekk dwar ir-riski marbuta mal-HIV u AIDS mina għazbis eh, jaf kif jiġi trasmess eh, dan għalek jiena eh, kontent illi din ir-riżoluzzjoni qed terġa' tqajjem dan l-argument biex nippruvaw insibu din ir-risposta globali għal aktar arfin u informazzjoni fuq l-HIV u l-AIDS. Paul Murphy 33 miljon ruħ palissa għadin jiexu bl-HIV 2.5 miljun et jiġu infettati fis-sena u 2 miljuni jmutu fid-dinja bl-AIDS. L-HIV u l-AIDS fil-21 seklu ħatkun l-aktar kawza għolja ta' mot. Għalek il-ċifri juruna kemm huwa importanti li natu il risposta tagħna u sfortunatament fċertu rigward qed immorru lura li finanzjar per eżempju naqas baxra fil-mija u anka fl-Ewropa Eh, minħabba il-tnaqis fis setturi pubbliċi et u kol jonqos il-finanzi għal medicinali marbuta ma l-HIV u l-AIDS saru passi importanti fi rigward ta' riċerka u anka passi l-qoddim eh, f'dan ir-rigward fil-medicina ġenerika imma mhux biżejjed anka il-brevetti um, il, il uh, li hemm marbuta mal-medicinali qed ifissru li ċertu persuni m'għandhomx aċċess għal uh, dawn il-medicinali għalhekk l-affarijiet għandhom ikunu koordinari fuq livell globali biex dawn it-tip ta' medicinali jkunu aċċessibbli għal kulħadd. L-aħħar kellemi Philip Klaes. jiena kont kontra dan ir-rapport mhux minħabba li ma nixtieqx li jkun hemm l-aħjar għajnuna l persuni li huma affettati bl-HIV jew l-AIDS eh, jew minħabba il-medicinali. Eh, eh, imma kont kontra minħabba li hemm affarijiet inklużi li mandom xaqsmu. Paragrafu 22 pereżempju fejn hemm imsemmi l-aċċess għall abort l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, tipprova tikkonvinċina nagħmlu dawn l-affarijiet dawn huma eh, affarijiet li għandhom jaqgħu taħt is-sovranità tal-istati membri għax il-pajjiżi ma jixtuqux li jdaħlu l-abort għandhom id-dritt li ma jdaħluwiex. Anka Eh, ma kienx hemm xejn imniżel dwar kif eh, iċ-ċittadini eh, bħal ħaddiema fil-qasam tas saħħar x'għandhom jagħmlu meta jkunu qegħdin jaħdmu ma' nies li huma infettati bl-AIDS u bl-HIV. Irridu aħna mhux biss nipproteġu il-data personali tan nies manka il-saħħa taċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Wasanna sa' mela fit l-ispiegazzjoni tal-votazzjoni għalhekk nixtieq ringrazzjal daw kollha li tkellmu f'din il-parti tas-seduta. U speċjalment dak li mal-ħin illi kellhom uh, għalihom. U uh, għanna żewġ pożizzjonijiet komuni mill-ewwel qari tal-Kunsill kellna spjegazzjoni tal-raġuni tal-adozzjoni tagħhom l-affarijiet issa jiġu imħabra fil-minuti ta' seduta u uh, l-Parlament għandu tliet xhur anka biex jagħti il-